ngħid li l-minuti huma adottati. Qabel ma nibdew bid-dibattitu għandi tliet taħbarijiet minn ħatjien nixtieq naqsam L-ewwel waħda kif tiftakru il-President matul is-seduta tad-disa ta' Marzu ta' sena 2016 adotta miżura skont l-artiklu 156 u Eleftherios Sinadinos għal kummenti irraċċettabbli fuq il-popolazzjoni ta' Turkija kien imressa għal għal miżura sabiex jimponi pjena fuq u fil-fatt kien hemm din is-sanzjoni li kienet imposta fuq um, is-sur Sinadinos illi jitneħilu l-allowance illi kollu għal 10 tijiem, għal perdu ta' 10 tijiem. Deċizjoni kienet notifikata lill membru illum. Is-Sinjura Jane Collis